ċaxa xawx. Grazzi sinjuri, jina kontent li ninsab fostkom biex nuqassalkom għal punt li jmiss fuq l-agenda li huwa fuq hija mistoqsija bil-fom lill-Kunsil dwar il-pjena tal-mewt, il-pjena tal-mewt. Issa nixtieq li rapporter biex jitkellem jew titkellem mill-Parlament Ewropew, anzi biex hija Elena Valenciana. Grazzi ħafna, Sur President. Fil-10 ta' Ottubru aħna ħan iċċelebraw id-dinja il-jum dinji kontra d-dinja tal-mewt. Huwa tajjeb li issa aħna nerġgħu nikkonfermaw il-fat li aħna kontra il-pina tal-mewt u l-fat li aħna kontra u kol anzi favur il-proibizjoni ta' din il-pina tal-mewt. Aħna fiex wasalna f'dan. Jina jkolli nejt li ma ċanna ħbarijiet tajbin, għanna ħafna ħbarijiet ħżin. Ħanibda billi l-kom ħbarijiet zina. 58 pajis madwar id-dinja għandhom xorta waħda il-pina tal-mewt. 22 minnhom għadhom kemm użaw il-pina tal-mewt fis-sena 2014. ċertu stati qegħdin jużaw ħafna il-pina tal-mewt fuq numru kbir ta' nies. U din hija xi ħaġa li diffiċli niġbruha din l-informazzjoni minħabba li hemm ħafna pajjiżi li mhux qed jituna l-informazzjoni bħal Ċina bħal Vjetnam. Dawn huma pajjiżi li huma kważi soċi u msieħba tal-Unjoni Ewropea iżda mhux qed jituna din l-informazzjoni. Kulli ngħid li din inuqqas ta' informazzjoni dwar iċ-Ċina tista' teqret kull tip ta' statistika li aħna nista' nistgħu niġbru ħalli verament nagħmlu evalwazzjoni tajba u ġusta li tirrifletti r-realtà tal-użu tal pina tal-mewt madwar id-dinja jiena naħseb l-Unjoni Ewropea għadha tisħaq ma, dawn il-pajjiżi li huma msieħba b'mod kummerċjali dwar l-informazzjoni li għandhom ituna u kif ukoll l-użu tal-pina tal-mewt lil dan il til din l-eżekuzzjonijiet madwar id-dinja nistgħu naraw li naqsu madwar id-dinja 20% meta qabel ma' sena 2013. Bdew qed dejjem nitkellmu fuq dawn il-pajjiżi li qegħdin jibatulna l-informazzjoni. F'pajjiżi oħrajn mhux biss ma naqsux dawn l-eżekuzzjonijiet permezz tal-pina tal-mewt iżda żdiedu anzi. Dak li għandu xaqsam l-eżekuzzjonijiet għandna l-Iran bil-289 u l-Arabja Sawdita illi fil-fat kienem 130 eżekuzzjoni din is-sena. L-Istati Uniti tal-Amerika l-iktar imsieħeb għal qalbna din japplikaw il pjata l mewċorta waħda u fis-sena 2014 iżawa 35 darba. 70% ta' dawn il- ta' dawn l-eżekuzzjonijiet saru fi tliet pajjiżi fl-Iran u fl-Arabja Sawdita. Fil-Malazja, Pakistan, il-Ġappun eżekwew għatlu nies li għandhom diżabilità mentali, fiżika kif ukoll intellettwali. It-tieni parti tad diskorsijaj nixtieq niddedika għal dak illi aħna qegħdin insejħulu il-pina tal-mewt madwar id-dinja ġifieri dawn in-nies li qed jistennew is-sentenza il mannar ta' fuq onqhom bażikament fis sena 2014 kien hemm 30% iktar kundanna l-pina tal-mewt u sentenzi li ħarġu ġifieri aħna qegħdin naraw li l-użu ta' din il-pina qiegħda tiżdid mhux qed jonsu aħna dejjem qegħdin nassumu li fir-realtà hemm ħafna iktar nies li qed ikunu kundannati aħna ma nafux fil-Eġittu, fil-Pakistan, fil-Bangladesh 152. U fl-Eġittu fin-Niġerja aħna qegħdin naraw li qegħdin jirreġistraw zida kbira ħafna dwar sentenzi li tiħorġu tal-pina tal-mewt. L-Istati Uniti tal-Amerika fil-fatt ħajkunu qegħdin joħorġu wkoll 72 sentenza fil-anzi ħarġu fis-sena 2014. 8500 minnhom kienu kondannati fil-Pakistan. Pajjiż li suppost kellu jimponi proibizzjoni tal-pina ta' mewt iżda ma rispettax dan il-ftehim. Aħna, il-gruppi politiċi ta' din Eh, ta' dan il-Parlament nixtieq nkunu nafu x'miżur implementat l-Unjoni Ewropea ħalli tavvanza bit-tneħħija tal-pina tal-mewt u x'inhuma ir-relazzjonijiet bilaterali ma' dawn il-pajjiżi li jkomplu jipprattikaw il-pina tal-mewt. U nishtiq nkunu nafu wkoll sa fejn nixtiequ naslu sabiex impoġġu pressjoni minnaħa tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Aħna lesti nissegrifikaw il-negozjati ta' ftehi ma' ċertu pajjiżi ħalli bekk aħna nisqu magħhom li għandhom jimplementaw il proibizzjoni tal-pjena tal-mewt. Lesti illi nafu li ma' ċertu pajjiżi ħajkun diffiċli u ftehi iżda ma' pajjiżi oħrajn fil-fatt għandhom l-istess Eh, viżjoni tagħna, pereżempju l-Istati Uniti tal-Amerika naħseb li għandna l-istess valuri u għandna l-istess viżjoni, ġifieri naħseb li nisabu f'sitwazzjoni leġittima ħalli nitolbu li jkun hemm l abolizjoni u l-projbizzjoni tal-pina tal-mewt. Aħna din nitkellmu fuq il-fatt li rridu nsalvaw il-ħajjiet tan-nies u l-Unjoni Ewropea tittejn sabiex insalvaw il-ħajjiet tan-nies u nżommu l impenn li ħadna anka fil-ftehim tagħna mal-pajjiżi terzi. Grazzi. Muchas gracias. Eh, excuse me? Eh. Skużawni, Signora taċċetta mistoqsija mill-Onorevoli Komike, Iva, minant min, Missur Mike. Nasib il kumlu bid-dibattitu, grazzi. Thank you for this frank answer. Grazzi ta' titweġiba. Mela, fisem il-Kunsell Ewropew il-Ministru Kolaw Schmidt. Kjoġbok. Sur President, onorevoli membri. Grazzi ta' din mistoqsija daqsja kruċjali u importanti għaliex it-tneħija tal-pina tal-mewt da fil-qalba tal-valuri tan Ewropej. L-ebda stat mandu jiddeċidi fuq il-ħajja jew il-mewt ta' ċittadini tagħhom taħ tiegħu. Aħna l-koll nemnu u ħanikwota li kastik ġust mandu qatt jeskludi d-dimensjoni ta' tama u lan ta' riabilitazzjoni Dan huwa il-kliem li ħarġu mill-Papa Franġisku dim il-Kungress l-Amerikan. Sa mill-1983 il-le għal-pina kapitali hija parti mill laki komunoter. Hija parti dak li aħna U għallura unur li jett nindirizza dan id-diskussjoni fil-plenarja ftit qabel l-10 ta' ottubru li hija il-ġurnata li tikkommemora it-tnejħa tal-pjena tkommemorata. Din hija xi ħaġa li għandna niġġieldu għaliha. Ejja ma ninsewx l-istorja tagħna stess sa, sa snin 70 kienu, kienu jisiru l-eżekuzzjoniet fil-Europa fil, tal-Ponentu jina niftakar u għed mill-pajis il-gbar il-President Soċjalist kien abolixxa il-pena kapitali fil-1982. Wara, wara l portiera tal-ħadit seħħu dawn dan sal snin 80 imma illum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea ħielsa kompletament mill-pjena kapitali l-affarijiet jistgħu jinbidlu u rridu nkunu forza għal din il-bidla. Allura rridu nkunu ċari fuq ħaġa waħda għatma nkunu imbeżajn biex inqajmu dil-kwistjoni tal-abolizzjoni bħala parti mill-azzjoni esterna tagħna. Di għandha tkun ġebla tax-xewka tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. 10 snin ilu 59 pajjiż biss abolixxew bisħiħ il-pjena kapitali. Issa hemm 101 fostna 41 pajjiż fil-passat iwet u eżekuzzjonijiet fl-2014 il-numru nizel għal 22. Għafolja, daw għadhom ħafna, ħafna pajjiżi żiedu l-pina kapitali fil-prattika. Oħrajn ħadu passi biex inaqsu l-ambitu tal-pina kapitali. Illum 140 pajjiż abolixxewa fil-liġi jew fil-prattika. Imma aħna naraw l-istatistika u anka mill-2015 eluf ta' nies ġew sentenzjati għal mewt jew inqatlu u jew għadhom qed jistennew il-pina tal-mewt is-sentenzi il telaw il-fuq il-numru ta' sentenzi telaw mill-2013 għal 14 li huwa figura li semmejtu inti fil-prezentazzjoni fil, tiegħek onorevoli membru. Dan jeħtieġ l-enerġiji kollha tagħna l-abolizzjoni ta' din, l-impenji politiċi kollha tagħna, l-użu tal-pena tal-mewt għal raġunijiet ta' drogi hija i aspet krudil u, u diffiċli ħafna illi tifmu id-drittijiet internazzjoni tal-bniedem huwa ċar. Il-kwistjoni ta' droga ma tikkostitwix raġuni li għalija il-pina kapitali tista' tiġi preskritta. Sfortunatament, ħafna pajizi azjatiċi għadhom jgħidu il-pina u jużaw il-pina kapitali għal dawn il-każijiet, anka bħala forum ta' kastik. Fl-Iran, almenu 75% ta' 660 eżekuzzjoni huma relatati għal reati fuq drogi. Fuq skala iżgħar l-istess tiġri fis-Saudi Arabja u pajjiżi oħra. Din mhijiex l-uniku ħaġa li traw tinkwetana, il-pina tal-mewt għadha tintuża reati illi għal darbohra jaqgħu barra mill-kategorija tal-ikbar l-iktar serji daw jinkludaw reati ekonomiċi apostosija adulterju jew anka relazzjonijiet sesswali bejn adulti li jkunu taw il-kunsens tagħhom minkejja dispożizzjonijiet ta' liġi internazzjonali xi pajjiżi jissentenzjaw u jegżekwixxu minorenni jew persuni li għandhom inkapaċitajiet e, u ħafna jajdu illi jeżistu wkoll każijiet fejn il-pina kapitali tingħata mingħajr ma jkun hemm e, e, smigħ ġust anka l-eżekuzzjoni, il-metodi tal-eżekuzzjoni, pal per eżempju tuħir ras eh, u kruċifissjoni fil-pubbliku. Anka li, ċaħħat l-axħar zjara ta' familjari qabel l-eżekuzzjoni. Sur President, bla dubju, l-Unjoni Ewropea hija fuq qudiem f'din il-ħaġa, l-abolizzjoni edha mnizla permezz ta' linji gwida rigorużi ħafna fl-Unjoni Ewropea. Il-ġlieda kontra il-pina kapitali hija priorità fuq net fil-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem u demokrazija li aħna dottajna l-flulju li għadda matul l-2015 l-Unjoni Ewropea użat l-odot kollha taħħa diplomatiċi biex tavvanza e, u semmi din l-abolizzjoni mad-dinja kollha tal-eżekuzzjoni. Inkomplu nuru l-opinjoni tagħna fil-partijiet kollha tad-dinja li xuħut minnhom huma viċin tagħna ħafna. L-Iran, l-Iraq, l-Arabja Sawdita, l-Pakistan, l-Indonezja, il-Belarus, l-Eġittu, il-Ġappun, il-Vietnam u l-Istati Uniti tal-Amerika kienu għall-attenzjoni partikolari tagħna. Iktar minn 30 dikerazzjoni ħarġu u f'ħafna pajjiżi oħra għabbażi tal-thresholds aħna nsib li huma definixi mill-liġi internazzjonali u l-linji gwida tal-Unjoni Ewropea u kollha fuq il-bina kapitali. Aħna konna l-iktar avukat voċiferu għall-abolizzjoni mad-dinja kollha. Imma naf li xuħut minnkom għadkom temnu l-Unjoni Ewropea mhux dejjem kienet daqshekk voċifera daqskemm suppost tkun. Ħankun ċar din hija importanti imma xi kultant mhux biżejjed li nkunu voċiferi. Fl-aħħar tal-ġurnata nemmen li m'hemmx alternattiva biex ħlif li nidħlu f'diskussjoni ma' dawk li ma jaqblux magħna u l-valuri tagħna. Din hija l-iktar kontribuzzjoni effettiva li nistgħu nagħtu għal kawża tal-abolizzjoni tal-pina kapitali għal din ir-raġuni qed nintensifikaw id-dialogu tagħna ma l-iktar pajjiżi illi jippratikaw il-pina kapitali fuq livelli kollha. Qegħdin intejbu l-azzjoni tagħna speċjalment dak il-pajjiżi li qegħdin iżidu l-pina kapitali jew qed jerġgħu idaħluha wara deċenni ta' snin, għexieren ta' snin ta' moratorium identifikajna u kolt il-pina kapitali bħala priorità fuq f'dawn il-pajizi id-dialogu kollha ta' drittijiet tal-bniedem fihom dan is-suġġett fuq l-aġendi tagħna. Anka meta aħna nitlu fi dialogu ma' Stati istati Uniti tal-Amerika jew il-Ġappun li jasbu bħalna. Nistiq nassigurakom illi da suġġett joħroġ l interlokuturi kollha e- e- qed nitkellmu fuq il-kontraparti tagħna fil-Pakistan, l-Iran, il saudi Arabja, imma wkoll ma' oħrajn u ħankun ċar il il-pina kapitali mhijiex rimedju għat-terrorizmu, kriminalità jew kwistjoni ta' ġustizzja għal familji tal-vittmi aħna nissuktaw fuq din it-tra fuq din it-triq li ningaġġaw f'diskussjoni. Aħna wkoll qed nisploraw il-konnessjonijiet reġjonali tagħna pereżempju pajjiżi li l-Afrika jirrappreżentaw l-ikbar konċentrazzjoni ta' pajjiżi illi qed il-jumma fil-prattika ma jużawx il-bina kapitali u li jistaw jkunu wara l-Unjoni Ewropea attivi f'dan il-an. Għalhekk qed nieħdu passi mill-Unjoni Afrikana fuq l-adozzjoni ta' protokoll addizzjonali għaċ-Ċarter Afrikan dwar drittijiet tal-nies u tal-bnedmin fuq l-abolizzjoni tal-bina kapitali. Palissa din eh, nippjanaw ukoll kampanja reġjonali mal-Asja fuq il-kwissjoni id-dritt ta' dinjità tal-bniedem u d-dritt tal-ħajja. L-Unjoni Ewropea ħadmet estensivament mal-Assemble ma risoluzzjoni fuq risoluzzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fuq l-abolizzjoni. Grazzi għan Nazzjonijiet Uniti u l-lobbying u l-appoġġ il-moratorium ġi ġi accettat f'Diċembru tal-2014 eh, bħafna voti favur u numru rekord ta' 95 co-sponsor. L-Unjoni Ewropea edha ta' uddim għall aboliximent ma' komplement tad dinja imma rridu nitlu fi sħubija fuq dil kwistjoni u l-moratorium li għanna bħalissa sa' xi xaġa li ma' nix f'din il-ħagġa. Sur President, nishtiqniħu l-opportunità biex nesprimi l-gratitudni tijaj għal-parlament għal-dedikazzjoni kostanti tal-Parlament Ewropew għal-kawza tal-abolizzjoni tal-pina kapitali anka f'missjonijiet pajjiżi terzi fejn mem onorevoli membri ma joqodux lura milli jsemmu dil-kwistjoni fuq l-eżekuzzjonijiet anka mal-iktar interlokuturi diffiċli li għanna. Nistgħu inserħu fuq netwerk globali, globali ta' tamsieħba li navvanzaw dinjità tal-bniedem u nżi u ntejbu u l-moratorium fuq id-pina kapitali huwa fil-qalba tal-politika barranija huwa wieħed mill-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea u il-diskussjoniet f'diskussjonijiet mal imsiħ batana fuq il-kwistjoni biex naslu f'sitwazzjoni fej lebda stat fid-dinja ma jista' jiddisponi mill-ħajja tal-bniedem. Grazzi. Dziękuję bardzo panie ministrze. Chciałem porównać e, pan... Grazzi ħafna, sir. Signori, jena nishtiq ninformakom illi il-membri tal-Parlament Ewropew ma jistawx jagħmlu użu mill-proċedura tal-kartar blu fuq l-istqarijiet tal-Konsil. Intom tistgħu tużaw il-karta blu biss biex issaqsu mistoqsija lill-membri l-oħrajn tal-Parlament Ewropew. Nixtieq li issa nistieden gruppi politiċi sabiex jitkellmu nibdew bis-sur għadak tasun. Bisem il-PPE, Kjoġbok. Sur President, skont l-Amnesty International, l-ikbar numru ta' eżekuzzjonijiet qed isiru bħalissa fiċ-Ċina u jom jiġu l-Iran u l-Arabja Sawdita fejn dittatorjat. Fl-Arabja Sawdita dawn l-eżekuzzjonijiet qegħdin ikunu diskritti bħala mod ta' kif il-pubbliku u l-poplu jieħu gost għatta l-ħin liberu tiegħu bħal ma jisu jara il-futbol. Eh, f'dawn il-pajjiżi l-eżekuzzjoni tisir fil-forma ta' toħ ras u ta' xira kif qed isir fil-istat Iżlamiku iżda dawn huma metodi verament ta' moħqrija. Krudili ħafna ma nistgħux aħna nitkellmu biss fuq il-pina tal-mewt u nħarsu biss li l-metodu tal-eżekuzzjoni. Aħna rridu dejjem inqisu id-dinjità u r-rispett tal-ħajja tal-bniedem għabbażi tal-valuri ġedeo-kristjani illi aħna nibbażaw is-soċjetà tagħna fuqna aħna dejjem għandna l-valur tal-mafra. Dawn in-nies m'għandhomx ikunu kkastigati billi neħulhom ħajjithom. Il-bina tal-mewt tmur kontra dritt li għandu kulħadd għal ħajja u sabiex jgħix. Fl-10 ta' Ottubru aħna ħankun din niċċelebraw 13 il-jum dinji kontra l-pina tal-mewt u aħna nafu l-dan u wieħed mill-valuri tal-Unjoni Ewropea u aħna dejjem naħsbu li rridu ntantu priorità lid ta' tal-bniedem. Issa fissem il-grupp tas soċjalisti għanna s-sur Panzeri, jek joġbok. Grazzi ħafna, Sur President, il-pina tal-mewt hija l-iktar pina ta' moħrija u li mhijiex umana u ta' degradazzjoni għal bniedem. Jien naħseb li dan huwa kastik violenti ħafna li m'għandux ikollu lok fis-sistema penali tagħna. Ħafna gvernijiet jiġġustifikaw l-użu ta' dan il-metodu sabiex jgħidu li huma jridu jwaqfu dan it-tiservit bħala deterrent tajjeb, ikun tajjeb għall opinjoni pubblika u jaraw li fil-fatt joħorġu soluzzjoni cost efficient għal kriminalità violenti. Aħna qegħdin naraw il-ħafna mill-pajjiżi fil-fatt jgħidu illi dan jista' jnaqqas il-kriminalità fil-Kanada darba ta' xil sena wara illi neħew l-pina tal-mewt illi rata tal-kriminalità xorta il berba fil-mija. U jiena naħseb illi s eh, sanzjonijiet għandhom mandomx jiwaslu għal l-użu tal-violenza u għal dan iċ-ċirku vizzjuż tal-violenza, naħseb li dawn in-nies li fil-fatt ikunu kundannati għal mewt ma jkollhomx l-interess fil-fatt li tejbu li l eh, infisom, jekk il-dak illi fil-fatt jikun kommetta reat ta' ser eh, dan jista' jkun issen eh, kundannat għal mewt dan mandu lebda eh, skruplu allura milli jaqbatu joqtol xi tnejn min-nies waqt li qiegħed jisraq minħabba li jaf li xorta waħda se jmut. Fl-Indonezja l-Abra Sawdita ċina u Singapore ċertu waħda għanna l-użu tal-pina tal-mewt u mannix provi illi edin juru illi din il-pina tal-mewt hija deterrent tajjeb meta mqabbel ma sentenza ta' omur il-ħabs. Aħna naħsbu illi l-oppozizjoni tal-pina tal-mewt aħna kunu għeddin nispiegaw għalfejn dawn l-azzjonijiet ma jistawx ikunu qed isiru mill-istati mil demokratiċi. Aħna nasbu li l-pina tal-mewt fil-fatt eh, ħafna eh, mill-pajizi edin jużaw sabiex jħilsu mill ta' wanka fl-Istati Uniti, fl-istħarriċ edin jgħidu l-użu tal-pina tal-mewt naqset minn 75% sa 40%. U aħna ma nistawx nużaw il-sagrifiċċju tal-ħajja tal-bniedem sabiex aħna fil-fatt eh, ikonna ġustifikazzjoni ta' raġunijiet ekonomiċi jew innaqsu il-kriminalità. L-Istati Uniti għandhom 2 miljuni u nofs eh, persuni li qegħdin il-ħabs fejn minnhom kienu kundannati l-ħabs jekk dawn in-nies verament jinqatlu jew le, di mhux ħadd tibdel dan in-numru kbir ta' nies illi eh, huma maqfula l-ħabs u raġunijiet ekonomiċi, naħseb l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni b'saħħitha ħalli naraw illi eh, jkun hemm l-abolizzjoni sieħaw kullimkien tal-pjena tal-mewt. Grazzi ħafna lill onorevoli Panzeri sajmis lill sur Demis Maker għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjuri. Kull kundanna għal-mewt u kull eżekuzzjoni huwa falliment għal-bnedmin kollha. Dan jirrappreżenta wkoll falliment għal komunità internazzjonali li tipprova tikseb il-ġustizzja b'mod ġust. Huwa veru li hemm ħafna pajjiżi li neħħew il-pina tal-mewt mis-sistema ġudizzjarja tagħhom, iżda xorta waħda għadna l-bot minn proibizzjoni sħiħa f'kull pajjiż. Dawn iċ-ċifri li dejjem din jiżirdu f'ċertu pajjiżi verament iwerruna. Aħna qegħdin naraw li fl-Iran kien hemm iktar minn 600 persuna li nqatlu fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena u ħafna minnhom inqatlu minħabba reati kriminali mhux daqshekk seri, pereżempju traffikar ta' droga jew adulterju. Jiena naħseb illi il-gvern tiegħi fil-fatt reġa' appella lil ġnus maquda ħalli jerġgħu jisqu fuq it-tneħħija tal-pina tal-mewt madwar id-dinja. L-Unjoni Ewropea għandha tisħaq iktar fuq il-bżonn li nneħħu l-pina tal-mewt mhux biss għal raġunijiet ekonomiċi u jekk l-Istati Uniti jekk l-ġnus maquda skużawni jkun jixtiequ javvanzaw għandhom jistgħu jisarħu fuq l-appoġġ tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Besera. Grazzi ħafna l-pina tal-mewt huwa sinjal stramp tal-moħrija kien għal Viktor Hugo. L-Unjoni Ewropea tiddefinixxu ruħha permezz tal-valuri u prinċipji demokratiċi. Aħna rridu naraw illi ntemmu darba dejjem il-pina tal-mewt madwar id-dinja minħabba li ma nistgħux aħna nittoleraw din il-moħrija. Issa li aħna niċċelebraw dan il-jum dinji kontra l-pina tal-mewt aħna naħsbu li rridu nagħtu eżempju għal dawn il-pajjiżi li fis-sena 2014 ikkondannaw għal-mewt kważi 2500 persuna u rridu natu eżempju wkoll għalina stess l-ebda stat membru mandu fl-ebda ċirkustanza jerġa' jikkonsidra l-introduzzjoni mill-ġdid tal-pina tal-mewt. Ma li dan imur kontra trattati u l-karta ta' drittijiet fundamentali, dan hija xi ħaġa importanti ħafna aħna ma nistax naħdmu waħedna, għandna bżonn l-Istati Uniti sabiex inkomplu mixin f'din it-triq u nistgħu nassu sabiex neqirdu kompletament il-pina tal-mewt. Skont l-Amnesty International, ċina l l-Iran u l-Arabja Sawdita huma minn ta' qudiem f'daw l-eżekuzzjonijiet u l-użu tal-pena tal-mewt. fil ċina ċifri xorta waħda huma sigrit tal-Istat u mhux qed ikunu pubblikati fl-Arabja Sawdita qed naraw li qed ikun hemm ukoll ħafna til u l-pena tal-mewt qed issir fil-pubbliku għalli għal-nimir. Fil-fatt kien inżamma 17 sena il-ħabs minħabba li talab li jkun hemm ir-rispett tad-demokrazija. Fl-Iran fil-fatt qed ikun hemm xi tliet persuni qed jinqatlu kull jum u Sissan għatlu xi 700 persuna, jekk aħna nħar insaqsu l-opinjoni ta' Atena Dami jew Atena Fargadani, żgur li ma jkunx jistgħu jtuna l-opinjoni tiegħu minħabba li dawet ikunu kundannati mill-gvern ta' l-Iran. Iżda jiena naħseb l-importanti li nkomplu nis, importanti li nkomplu nissiltu favur l-abolizzjoni tal-ġieda tal-mewt, il-pina tal-mewt hija l-iktar mod eh, ta' moħrija li aħna nistgħu nsibu l-ġustizzja. Ma nistgħux niddiżappuntaw lil dawn nis li tantilhom jiġġieldu kont kontra il-pina tal-mewt. Grazzi ħafna fissam il-gwe NGL. Signora Ferġian, ikieġba kunu u nofs. Grazzi ħafna sur President. Lebda pina mi iktar krudili mill-pina tal-mewt il-ġlida anniversarju kontra penanza tal-mewt ta' issir iktar importanti. Hemm ħafna li se ikunu kondannati iżda naraw li ħafna eh, pajjiżi qegħdin ineħħu l-pena tal-mewt din hija aħbar tajba ċertu pajjiżi id iddeċidew illi neħu l-bina tal-mewt pal Pakistan u l-Indonezja jissaru ġew daħluha u dawk illi neħewa u koll pajjiżi oħrajn li neħewa li jirriġgħu jippruvaw daħluha u din ħatkun u ukoll ksur ta' ftehim internazzjonali. Apparti minn hekk fl-Iran u fis-Arabja Saudita fil-fatt minn flokket qed innaqsu l-użu tal-pina tal-mewt din iżidu jiena naħseb li importanti ħafna illi imma jintużawx skużja kif sar fl-Eġittu sabiex isiru dawn l-eżekuzzjonijiet. Fit-Tunizija kien hemm moratorju illi ilu fil-fatt eh, seħ mill-1991 u hekk eh, kif qal is-sur Orban hemm ħafna nies illi fil-fatt eh, din Eh, jibbenefikaw mill-populizmu u għalek qed naraw li tkun hemm appoġġa l-introduzzjoni mill-ġdid tal-pjena tal-mewt irridu naraw li darba l dejjem neħu din il-pjena tal-mewt irridu nkomplu nkontrollaw is-sitwazzjoni kemm jista' jkun. Grazzi ħafna. Issa għanna Sinjura Loħbiler fissem il-partit tal-ħodur Kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Il-pina tal-mewt mhuwiex mhijiex tweġiba ġustifikata għal kriminalità jekk aħna inħarsu lejn il-pina tal-mewt aħna mhux qegħdin nkunu qegħdin nagħmlu ġustizzja iżda qegħdin naraw illi nagħmlu vendetta minn flok il-tneħħija tal-pina tal-mewt hija ġlida importanti ħafna aħna rajna li per 101 pajjiż neħħew il-pina tal-mewt u 33 pajjiż fil-fatt neħewa fil fil-prattika zda xorta waħda għada legali, aħna qegħdin naraw li xorta waħda sfortunatament ħafna pajjiżi li fis-sena 2014 li reġgħu introduċew il pina tal-mewt u neħħew il-projbizzjoni il moratorju Aħna qegħdin naraw li skont drittijiet fundamentali dan huwa ksur serju issa meta din il-pjena tal-mewt tintuża għal kundanna ta' reati bħal traffikar ta' droga paċ-Ċina u l-Iran, din hija xi ħaġa negattiva ħafna ħana tikkomplu nġirdu kontra il-pjena tal-mewt iżda fl istessin l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea qegħdin jipparteċipaw f'programmi programmi ta' ġlida kontra il-traffikar ta' droga illi fil-fatt qegħdin jappoġġaw dan tip ta' azzjonijiet il-ġlida kontra il-traffikar ta' drogi fil-Pakistan pajjiżi simili aħna qegħdin naraw li dan huwa marbut ħafna mal-użu tal-pina tal-mew taħna rridu naraw li l-standards tal ta' rispett drittijiet tal-bniedem ikunu inklużi f'kull programm li aħna qegħdin qed nkunu attivi fih. U rrid ikun aktar informazzjoni wkoll minħabba li tneħħija tal-pina tal-mewt għar-reati ta' traffikar ta' droga għandhom fil-fatt ikunu m'għandhomx ikunu marbutin mal-appoġġ li aħna din nagħtu kontra ehm, fil-ġida kontra il-drogi. Sinjura Loħbiler taċċetta mistoqsija min-naħa tas-sur Kornikke. Nipreferi nkomplu bid-dibattitu, grazzi. Grazzi, issa fissem il-grupp tal-EFDD għanna l-Jonathan Arnett, jek joġbok għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, jena ma tantx jena kontent pil-pina tal-mewt. Iżda jiena favur demokrazija, ħna smajna l-opinjoni ta' kontra l-pina tal-mewt ħafna drabi għawek f'din l-awla u jiena naqbel ma dak li qed jintqal. Iżda nixtieq jibda nsaqsim bat li l-rappreżentanti tal-Kostituzzjoni tiegħi kien hemm min huwa favur u kien hemm min huwa kontra dwar jekk ikun hemm xi ħadd li pereżempju b'apposta joqtol lil xi ħadd jekk għandhomx ikunu kundanati huma stess il għal-mewt bħala kastik jekk fil fat intom titolbuni illi nikkundanna s-sistema ta' inġustizja tal-Arabja Sawdita jiena li kundanna mhux biss minħabba l-użu tal-pena tal-mewt, minħabba li din hija deċiżjoni ta' gvern demokratiku u sovran, iżda minħabba l-inġustizja l fejn qegħdin tingħata li ċertu nies jiena naħseb illi l-pena tal-mewt mhix tajba iżda mhux tajjeb li aħna ninfurzaw l-opinjoni tagħna fuq kulħadd u ngħidu li din hija l-unika opinjoni li hija valida. Grazzi ħafna taċċetta mistoqsija tal kart tal-blu minnaħa tal-kollega tiegħek is-Sur Etheridge. Jekk jogħġbok. Grazzi. Jiena s sorna s-soltu niftemu. Iżda fuq ċertu affarijiet ma tantx naqblu, ma nafx jekk eh, fil-fatt għax kollu opinjoni moderata u jaqbel miħaj li d-demokrazija huwa l-iktar fattur importanti f'kull stat u għal kull politiku jekk kunem hemm nies li b'mod demokratiku jiddeċidu b'referendum illi jerġgħu jintroduċu il-pina tal-mew dan għandu jkun irrispettat minn kull min iħobb id-demokrazija. Iva, jina nemmen fil-prinċipju tad demokrazija u iva, jina naħseb li jekk nies ta' pajjiż partikolari jixtiequ jirġu jintroduċu il-pena tal-mewt naturalment ħajkolli naċċetta r-riżultat ta' referendum bħal dan iżda jiena nixtieq nitlob l suret Ridge li jaċċetta li jekk l-opinjoni tiegħi hija kontra l-pina tal-mewt, jiena naħseb li naturalment eh, din tkun rispettat mħabba din da demokrazija wkoll. Jiena naħseb li ma nistgħux dejjem nafdaw lill-istati li dejjem mhix illi dejjem ħadu deċiżjoni tajba u li kollhom din is-seta li joqtlu lil xi ħadd, din deċiżjoni li ma tistax titneħħa. Is-Sinjura komodini kakija. Għandek minuta u nofsek joġbok. Thank you, Mr. Chair. The abolition of the death Grazzi ħafna it-neħija tal-pina tal-mewt hija importanti ħafna għal ħarsien tal-drittijiet fundamentali tal bnidem ejja nkunu ċari meta ħna nitkellmu fuq it-neħija tal-pina tal-mewt aħna ma ħanix qegħdin ngħidu li kas jkun hemm rejat kriminali m'għandux ikun ikkastigat. Jekk aħna inħarsu li kastig il-kastigi jridu jkunu proporzjonati mal-rejat kriminali. Issa għandna kwistjoni iktar fondamentali li hija importanti. Aħna ma nistgħux nittoleraw illi dan il-kastik ikun ija timur kontra id-dinjità tal-bniedem, kontra t tiet tal-bniedem. Jekk aħna nikkonsidraw illi hemm nies li anke huma minorenni li huma xorta waħda tkunu kondannati għal mewt u qed naraw illi din qed issir l-iktar f'ħafna pajjiżi fejn is-sistema ġudizzjarja mhijiex sistema ġusta, naħseb l-Unjoni Ewropea għandha tieħu iktar impensa biex tneħħi il penata ta' mewt madwar id-dinja huwa tajjeb l-Unjoni Ewropea taħdem sabiex tiġbor iktar l-attenzjoni, tiġbor iktar l-attenzjoni tal-pubbliku. Iżda bżonn li nieħdu iktar impenn, bżon li nsaħħu l-impenn politiku finanzjarju ħalli nħeġġu dibattitu politiku, nħeġġu l-informazzjoni li għandha tinfirex, nappoġġaw l-istrateġiji għal pina tal-mewt, naraw li aħna nkunu nistaw ukoll nappoġġaw u nejnu li jkun hemm proċedimenti legali ġusti. Grazzi. Uh, thank you. Grazzi. Taċċetta karta blu minn Antistur Ekonomike. Le, eh, mux ħanaċċetta il-karta blu nixtieq li id-dibattitu ikompli. Grazzi ħafna. Dom eh, deputat Andi Kristea un xumata tlet minut. Sur Krishna, minuta u nofs. Grazzi ħafna, grazie President. It-neħħija tal-pina tal-mowt fil-pajjiżi kollha dinija huwa għan tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Nitkellmu dwar drittijiet tal-bniedem hawnhekk il-pina tal-mowt ovvjament mhux kompatibbli mad dinjità umana. U riċerka u rrit li uh, il-pina tal-mot eh, mux għed tiskoġraġiċi il-reati eh, violenti. Aħna l-ewwel li adottajna il regoli li ma jippermettux eh, il-kummerċ ta' strumenti użati sabiex joqtlu n-nies il-magni ġifir tal-pina tal-mot. Tal l-Unjoni Ewropea għandha dmir sabiex tħeġġeġ dialogu kostruttiv u sabiex tiżviluppa u tqajjem il-kuxjenza permezz ta' kampanji ta' informazzjoni. Rridu nieħdu kull sforz sabiex ngħinu lil pajjiżi li għandhom il-bina ta' mod sabiex jintrodujomu il-moratorium jew jieħdu l-passi sabiex biex din il-pena. Grazzi ħafna Cecilia Wikstrom għal minuta jekk joġbok. Grazzi ħafna. Xejn huwa definittiv bħal ma huwa il-mot. Qed nitkellmu dwar xi ħaġa permanenti iva kulħadd jieħu l-iżbali dan fil-pajjiżi kollha Ġifiri li persuna li jintefet il ħab se tinħeles eh, wara ħafna snin meta jikun hemm il-provi li eh, huma innoċenti imma jekk imutu dil-ħaġa ma tistax eh, tiġi mibdula l-istat irrid iħares il ħajja tal-bnedmin. Jek nitkellmu dwar sentenza brutali, mhux xi ħaġa umana għalhekk jiena qed nitlob kemm l presidenza kif ukoll il-Kummissjoni li hija senti sabiex tagħmilha priorità assoluta. in inkontribwixxu għal tnaqqija tal-pina tal mot Grazzi ħafna. Pablo Iglesias. Muchas gracias, señor Presidente. Grazie ħafna, Sur President, signori, għada ħajkunaw ir-re Spanjol. U illi l-familja tiegħu hija ħbib ħafna mal-familja illi qed tmexxi bħalissa l-Arabja Sawdita illi fil-fatt huwa pajjiż li l-iktar juża l-pina tal-mewt. Forsi aħna nistgħu ngħidu għadha l re Spanjol fuq xi aħna qed ninkwetati fil-każ tal-Arabja Sawdita, forsi din biberija mal-monarkija tal-Arabja Sawdita tista' servisa biex inwaqfu darba l dejjem mill-użu tal-pina tal-mewt fil-Arabja Sawdita. Jina qed nara li ma ħafna Spanjol li qed jipparteċipaw f'dan it dibattitu jidher li ma tantx interessom dan il-punt iżda jiena naħseb illi l-użu tal-pina tal-mewt u l-imġiba tagħna xorta waħda edha tittolera li hemm ħafna pajjiżi li aħna magħhom imsieħba fuq livell kummerċjali m'aħniex qegħdin nisqu magħhom sabiex itemmu darba dejjem l-użu tal-pina tal-mewt jiena naħseb illi aħjar eh, nieqfu niċċelebraw u minflok aħna nisqu iktar fuq ċertu rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Grazie, signor Deputato. Grazie ħafna. Jam Lambe al minuta. Grazie ħafna President, vera nilqa il-fat li l-Unjoni għattaponi għal pina tal-mawt, eh, imma irrit ikollna approċ konsistenti l-intervent tal-Unjoni Ewropea vis-a-vis l-ġittijiet tal-bniedem vana jistgħu jgħinu speċjalment fil-kuntest ta' negozjati li vera jimporta huma importanti għal pajjiżi involuti GSP Plus pereżempju għajnuna l-istituzzjonijiet li jinfurzaw il-liġi naqbel ma' dawk li għamlu l-punt li il-kwalità tal-ġustizja f'ħafna pajjiżi li għad għandhom il-pina tal-mont dan rrid jiġi mtejjeb u l-użu tal-pina tal-mont qed jintuża f'dawn il-pajjiżi bħala strument politiku e, u vera jiddispjaċini li Pakistan naħħa l-moratorju tiegħu fuq il-pena tal-mewt u reġa' beda bil-qtil anklus dawk li għad daw minn proċessi taħt ir-reġim tar-Musharraf. U e, persuna dizabli baġit e, u koll nittama l-Unjoni Ewropea se tkompli segwi u tejn f'dan il-każ fil-kuntest tal-GSP Plus. Grazzi. Grazzi ħafna. Onorevoli Ignazio Corrao al menu. Grazie Presidente. Grazie ħafna President, jidir li li l-pena tal-mowt l-ikbar sksur ta' drittijiet tal-bniedem u jiena naqbel li dak li smajna minn Valenziano fil-ftuħ U aħna s-soltu naħdżbu fl-Europa li l-pina tal-mowt xaħġa tal-Medjuevu, xaħġa antika, neħdu għabik zgur li ma teżistix, imma xorta wahda qed nisimaw ħafna eh, informazzjoni u qed ikolna ħafna relazzjonijiet kummerċjali mal-pajjiżi li għat għandhom il-pina tal-mowt. U dwar l-Istati Uniti hemmhekk stess għandhom il-pina tal-mewt u għandna ħafna relazzjonijiet tajbin magħhom hemm eh, relazzjonijiet ekonomiċi esempi mek aħna nazbu li fl-Istati Uniti għat hemm il-pina tal-mewt jidir li li dina xi ħaġa vera assurda, vera stramba, imma dan huwa l-każ din l verità u laqqas aħna nistgħu nimponu li dana jitnaħħa. Nimponu dan fuq l-istat li l-iktar għandna il-relazzjonijiet u mija u Grazzi ħafna revoli Korawu. Nixtieq nifraħlek ukoll għal missjoni tiegħek fisem il-Parlament Ewropew inti taċċetta karta blu minn Sir Cormac. Grazie Presidenta, penso Grazzi, jena naħseb li għanna nkomplu bid-debattit. Eh, grazie.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 kontra l pina tal-mewt u tridu tapprezzaw l-isforzi. Sissa ma smajna l-ebda argument xjentifiku li jista' jissuġġerixxi li l pina tal-mewt huwa deterrent effettiv kontra ir-reati l-iktar serji. Mem l-ebda effetti ta' deterrent in-numru ta' reati tkatru. li dawn il reati tkatru wara taħħija tal-pina tal-mowt dana ma provat u nixtieq li l-Unjoni Ewropea tkompli eh, ma taqtax qalba. Imma jekk għatem xi pajjiżi li qed japplikaw il-pena tal-mowt mela irridu aħna ninsistu fuq standards minimi l-ewwel qabel kollox il-pena tal-mowt ħajkun imponnut biss għal dawk is-serja dawk ir-reati l-iktar serji u dawk li għandhom iktar minn 18-il sena u dan m'għandux japplika għal nisat għal ommijiet dawk li għandhom marda mentali u iż-żazax u jekk għaddit is-sentenza għandha tkun tista' tiġi mibdula U hemm ktib tajjeb eh, ukoll fuq il-pena tal-mowt ehm, mill-kap eh, eh, ta' stat Sloven, ġifiri irrit forsi jerġa jara ir-realtà x'inhi. Is-Sinjura Deputat Anna Gomes. Għal minuta u nofs. Grazzi ħafna jiena naqbel mal-ċer tal-sottokomitat eh, għadrittijiet tal-bnedem fi hawnhekk qed nerġgħu nisqu fuq l-impentana sabiex niġġieldu kontra il-pena tal mot L-Arabja Sawditi, eh, l-Istati Uniti u ċina din fil-quċċata tal-lista ta' dawk li eh, jimponu l-pena tal mot u eh, ma naqblux li l-pena tiġi applikata għal reati pereżempju relatati ma' droga. U fejn jista' jkun hemm raġunijiet politiċi, pereżempju persekuzzjoni fil-Pakistan jew iċ-Ċina jew fil-Gini Ekwatorjali u dan kollu huwa marbut mal dawk il-pajjiżi li fejn jitkellmu bil-Portugiż. Hemm ukoll appoġġ finanzjarju għal ċlieda ehm, kontra il-kummerċ ta' droga jista' jgħin fl-appoġġ tal-bina tal-mewt xi pajjiżi dan vera mhux aċċettabbli. Dan il-flus ritina jingħata biss jekk il-pajjiżi jinaħħu l pina tal-mewt peress li il-pina tal-mewt ehm, l-iktar li tolqot huma l-ifqar fis-soċjetà irridu nkomplu bil-pressjoni fuq l-industrija tagħna farmaceutika minħabba li dawn id-drogi farmaceutiċi qed jintużaw fl-Istati Uniti għal pina tal-mewt. L-Onorevoli Ħaġi Zegorgju. Grazzi ħafna. Ftit ilu ġi imħabbar fl-Arabja Sawditi li eh, kienu se jaqtaw rasta persuna umbat eh, persuna kienet se tiġi msalba u fl-Iran huma jalqu l-persuni fil-pubbliku jalquhom fil-pubbliku mill-Keynes Sinjura Morgarini iltaqat mal-mexxej tal-Iran laqas setet titkellem dwar il pina tal-mod u tkellmet dwar l-affarijiet ekonomiċi minħabba li l-embargo jew sannizzjonijiet kontra l t-neħħaw, aħna rridu nsaqsu l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea sabiex jajtu ma meta jizuru dawn il-mexxejja u meta Sur Schulz imur l-Iran m'għandux jitkellem biss fuq l-interessi ekonomiċi u rridu jitkellmu fuq dan il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem l axħar sentenza fl-Istati Uniti hemm il-pena tal mot u dan naqqas ir-reati Grazzi ħafna, Signora Dodds għal minuta. Grazzi ħafna. Kif diġa għallu l-kellima l-oħra nar is-sibt min qed jitkellem kontra il-pena tal mowt u din is-sena Għall-ewwel darba l-appoġġ għal pinata ta' fil-Renju Uniti huwa taħt il-50%. U pal kollegi l-oħra nixxi wkoll nitkellem dwar il-kas tal-Iran vera kontenta li r relazzjoni diplomatiċi bejn l-Unjoni Ewropea u li iran qed isiru iktar normali imma ma rajx iktar kundanna pubblika dwar li tkattir fl-użu tal-pina tal-mewt taħt il-President Broħani u vera diżappuntanti li ħadd mill-Konservattivi tar-Renju Unita din hawnhekk din l-awla għal dan id dabattitu ta' spiss fil-passat kellhom vot liberu fuq rezoluzzjoni dwar il-pina tal-mewt jew li jastennew nittama li dil-ħaġa se tinbidel din il ġimma Grazzi. Sen. Uh, grazzi ħafna, grazzi issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil Edward Martin għal minuta. Grazzi ħafna President. Mod unanimu il Parlament Ewropew ikkondanna l-pena tal mowċa ħaġa inumana għatta barbarizmu li mhux deterrent kif rajna fl-Istati Uniti ħafna mill-kollegi tkellmu dwar dan il-punt u l-lista ta' pajjiżi li għadhom qed joqtlu għadha twila hawnhekk fl-Ewropa rridu noqogħdu wassa meta niltaqgħu ma' populisti li qed jitolbu għal pena tal-mowt li tintuża U aħna wkoll nafu dwar il-mewt għala Amir kellu 21 sena kien arrestat tal-li parteċipa f'manifestazzjoni li kienet favur id-demokrazija. U ma nistgħux aħna niddeskrivu kemm jorrendi din il-pena tal-mewt imma hemm iż-żgħażagħ li qatt għandhom it-tama u qed jitkellmu kontra dawn l-inġustizzji qed jimmanifestaw. U nixtieq ukoll issa li nitlob il-kun naf mingħand il kunsilli jekk huma lesti li jġildu kontra l-pena tal-mewt il-barbariżmu sabiex ukoll jiċċerta meta jsiru n-negozjati jaċċertaw li ma jkunx hemm pena tal mawt għax jekk jivhom bat in-negozjati m'għandhomx isiru. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa nixtieq naddi il-mikrofonu lil ċaba Molna għal minuta. Grazzi ħafna. L-ikbar kizbit eh, favori dritti tal-bnida fl-Unjoni Ewropea, it-naħħija tal-pena tal mot fl-Unjoni Ewropea kollha kemm mux mhux biss fl-Istati Membri imma wkoll fi eh, pajjiżi oħrajn barra mill-Ewropa vera importanti l-ambizzjoni tal-Unjoni Ewropea li tipprova Tifreċċa din l-għodijat fid dinja kollha hemm xi pajjiżi li għadhom qed jużaw il-pina tal mod importanti li jisimgħu dan il-messaġġ. Fil-passat reċenti sfortunatament kien hemm sfida oħra li ħarġet fl-Unjoni Ewropea minn Viktor Orban, il-Prim Ministru Ungeris li jiddikjara li l-Ungerija qed tikkonsidra l-introduzzjoni mill-ġdiet tal-pina tal mowt vera mhux aċċettabbli għax Bla kollu li nasbu dwar tradizzjonijiet, il-wirt, ċivilizzazzjoni Ewropea dan timur kontra dawn l-affarijiet u l-istituzzjonijiet imma Ewropej li stati membri ħajuru li tradizzjonijiet tagħna huma b'saħħithom u li aħna nistgħu nintervjenu b'saħħitna mhux biss kontra dittatorjati imma wkoll kontra gvern tal-Unjoni Ewropea li qed jaħseb li jintroduċi jintroduċi l-pena tal-mewt. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa nixtieq li naddu għall proċedura kat kaċ li għaj id-deputata rixkino. Dik joġbok. Grazie ħafna tal-li tajtni l-mikrofonu, President, Sinjuri, waqt il-mandat tal-Prim Ministru kim sejjaħ moderat Iranjan Murani iktar minn 2000 persuna nal u skont eh, l amnistija Internazzjonali din is-seba' persuna inqatlu qed nistennew li ħajkun in-numru ħajkun iktar minn elf din is-sena l-ikbar ammont ta' esekuzzjonijiet fid-dinja kollha li kien qablu ma' sitwazzjoni tad-dinja kollha. Sur Schulz qed se jmur Teran fl-aħħar ta' din il-ġimgħa. President Schulz jiena nitlob lilek bħala rappreżentant tal-Ewropa meta inti ħadd ikkonkludi dan il-ftehim mal-nukleari mar iran m'għandekx tinsa drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna l-attenzjoni, sinjuri. Grazzi ħafna. Issa nixtieq din l mikrofonu lil Claudin Flizlika. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur President. Sinjuri, jiena vera nkwetat bil-fat li pala b'differenza ma l-ħtibijiet ta' dawn l-axħar 20 ta' snin dawk li stati membri qed jitkellmu favur il-pina tal-mowt għal reati għandhom jaqsam ma' droga jiena nixtieq eh, li Eh, dan il-punti jaġajet għajem fir relazzjonijiet esterni li jkun hemm taħdidiet ma' pajjiżi terzi li huma responsabbli għal żieda fil-qtil jew inkella għal tal-li reġgħu introduċew il-qtil il-pena tal-mowt qed nitkellmu dwar l-ar kastik li jikser id-dritt tal-ħajja kif huwa miktub fi Deklarazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem u dan waqgħat sa' tortura mhux aċċettabbli għal dawk l-istati mibli jgħidu li qed iħarsu drittijiet tal-bniedem. Irridu nżammu għall-pożizzjoni tagħna b'saħħitna kontra l-pina tal mot li għandu li jistabilixxi moratorium universali bi pjan li jkun hemm tnaqqija globali tal-pina tal mot Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, grazzi. sur pirot. Grazie ħafna l-istati membri kollha naħħu il-pina tal-mot peress li kienet prekondizjoni sabiex il-pajis jidħol fl-Unjoni Ewropea ma il-pina tal-mot għatet jiġi implementat me ċina, l-Istati Uniti u ħafna pajizi musulmani pal per eżempju l-Iran u l-Arabja Saudita dritta għal ħajja tana ma jistax jitneħħa minn ħadd u Jekk wara proċess ġust tinadda sentenza, sentenza għanda tikkonvinċik sabiex ma terġax twettaq reati. U imma il-għalem xie gvernijiet li qed jerġgħu jitolbu l-introduzzjoni tal-pena tal mot dan jmur kontra l-drittijiet tal-bniedem u l-reati partikolari speċifiċi għandna jkollna sentenzi eżemplari li Iva, ħaj jiservu ta' deterrent imma ma nix naslu għal-pina tal-mot, jiena favur it-naqija tal-pina tal-mot fuq livell globali. Efħaristo, tora essejst na a Kostas Frisogonos. Ithana θανατική Il-pina kapitali hija insult għal valur tal-ħajja tal-bniedem u tibdel il-persuna sentenzjata f'eżempju li jkun li jkun sar ta' dak ir-rejat. U hija għandna maħniex qed imma nkunux inkunu qed immorru kontra id-dritt tal-ħajja. Il-ħajja tiegħu tkun qed tiġi tiġi imwaqfa u dan għandu xaqsam mal protokoll e, u koll u skont il-ftejmiet internazzjonali għanna l-valuri tal-protezzjoni tad-dinjità tal-bniedem, drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea. U nipromuovu daw il-valuri skont l-artikli 2 u 3 tat-trattat e- e- tal-Unjoni Ewropea. Allura l-Unjoni Ewropea għandha tkun iktar attiva fil-promozzjoni tagħha l-abolizzjoni tal-pjena kapitali f'pajjiżi li għandha ftehimiet u relazzjonijiet Eh, kummerċjali oħrajn magħhom. Iridu nwaqfu dan din lat dan lat barbariku. Grazzi. Si poslanez Igor Soltax. Kellim li jmiss. Grazzi President tal-kelma. Grazzi. Iva huwa minnu li hija kwistjoni li għandha fil-fatt għandha żomm l-attenzjoni tagħna din il-kwistjoni u li nneħħu l-pjena kapitali huwa assolutament irrid ikun huwa ħaġa li aħna rridu niddefendu u l-Unjoni Ewropea għandha tkun kburija b'dan għax din niddefendu id-dritt assolut għall ħajja Pajjiżi li pajjiżi li jipprattikaw din il-pjena kapitali b'mod ikun għedin jaġixxu b'mod li għandu jiġi kundannat minna. U l-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew fl-opinjoni tiegħi jistgħu jeżertixxu pressjoni politika ma daw il-pajjiżi u anka jżidu din il-pressjoni u l-Unjoni Ewropea tinnegozja f'tejmi differenti kommerċjali ma daw il-pajjiżi ma pajjiżi terzi għandha tuża bħala argument b'saħħtu ħafna ġifieri ftejim kummerċjali m'għandux isir ma pajjiżi bħal daw. Grazzi għandek il-onorevoli eh, membru għandek il-kelma. Grazzi, President. Dwar din il-mistoqsija bil-fom biex titlob il-Konsil biex juża pressjoni eh, eh, għal dawk il-pajjiżi li għandhom eh, din il-pina kapitali jiena u l-Konsil jgħid li ma jagħmel xejn għax mhux biċċa tiegħu. L-Unjoni Ewropea m'għandha l-ebda dritt li tgħid pajjiżi ċivilizzati li m'għandhomx jeżekwixxu l-ar kriminali u għetnejt kriminali mhux opponenti rivali politiċi nista' nsemmi diversi eh, kriminali illi mandomx eh, iħallsu għarrejati tagħhom bil-bħajjithom jekk kellna morru l-Ingilterra eh, għada illi naħseb illi innis ikunu favur u jivvotaw favur illi titħollura il-pjena kapitali. U allura dawk il-pajjiżi li fil-fattandom din li kienna pjena kapitali aktar xajdu l-Unjoni Ewropea biex ma jindaħlux Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss. Chciałem tylko wyjaśnić wszystkim paniom i panom posłom, którzy... Bermanat il-kelma nix nispera li kullħat li applikaw għal proċedura ta' KHDI li applikazzjoni pal-dentista tiġi konsidrata qabel ma nibdew id-dibattitu l-aħħar punt fuq l-agenda allura jekk inti tapplika tul id-diskussjoni ma nistax nagħtik il-kelma. Grazzi, President. Kull sena ikonna dan id-diskussjoni. Għaliex, għax aħna nħossu li kull persuna għandha dritt tal-ħajja. Din dan huwa dritt bażiku u li ġej mid-dinjeta tal-bniedem, mill-liġi naturali jekk iċiviltà Ewropea għaddit minn perjodu li tapplika l-pina kapitali, ma' volja tbaqa xi pajjiżi fl-Ewropa li jużaw id-diet il-pina kapitali ġej minn pajjiż illi fejn 25 sen ilu aħna daħħalna moratorium unbat neħħejna l-pina kapitali fil-fatt. Il-mistoqsija jekk għandniex l-istrumenti neċessarji biex inneħħuha fil-pajjiżi kollha. Dan huwa proċess mhuwiex wieħed faċli dejjem issib argumenti serji fuq in-naħa tagħhom għax iridu jiffaċċjaw terroristi, għax hija tradizzjoni tagħhom, għax hija deterrent, imma jidher qed jgħid il-kelliem illi di hemm ħafna riżoluzzjoni ta' adottati hawnhekk li ħarġ u s-suċċess tagħhom kien ir-riżultat tagħhom kien il nies kellhom inattatilhom l-eżekuzzjoni għax kienu rivali politiċi u mbagħad ġew maħfura u għexu. Grazzi ħafna. U issa nagħti l-kelma lil kellim li jmiss. Kjoġbok. Grazzi, grazzi President tal-kelma. L-abolizzjoni tal-pina kapitali hija waħda mill-ikbar rebħiet tal-Unjoni Ewropea. Imma llum u meta naraw mijiet ta' eżekuzzjoni f'ħafna pajjiżi huwa objettiv hija missjoni li jridu mmexxu b'determinazzjoni mal-pija tad-dinja ir rispet tad-dinjità tal-bniedem u dritt tal-ħajja huma valuri universali li għandna dritt b'mod paċifiċi u kollox għad dispożizzjoni tagħna li niddefendu u niġġieldu għalih u f'dak li għandu xaqsam irridu nejxu, irridu naħdmu eh, mal-problemi f'dak li għandu xaqsam ta' riforma leġislativa f'daw il-pajizi u li nwaqfu l-eżekuzzjoni li għadhom maġewx eżekwiti u li nevitaw li jisiru sentenzi ġodda għal-mewt. E, ma nix nibżaw mill-impentana li jista' jidher bħala xi ħaġa li qegħdin indaħlu jew xi forma ta' imperjaliżmu kulturali. Fuq dan is-suġġett tal-pina kapitali ma jistax kun hemm tolleranza. Grazzi ħafna. Grazzi, Sinjura il-kellimni jmiss taħt keġdijaj. Għandek il-kelma. Il-ħajja tal-bniedem hija l-ola għalb il-valuri. Jina naħseb illi aħna rridu nikkonsidraw il-situazzjoni differenti li fihom il-pjena tal-mewt tinata. Aħna kontra kull sentenza ta', ta mewt. Imma kif intqal matul id-diskussjoni fil kasta ta' til, jew fil-każ tal-ar reati hemm tiġik situazzjoni li jaċċettata fil-liġi internazzjonali volja nipprovaw b'mod gradwali nġelu li pajjiżi li neħħu daw it-tip għaddaqsek antik ta' pjena. Hemm situazzjoni oħra fejn il-pjena tal-mewt nata għal adulterju jew reati politiċi bidla ta' reliġjon jew traffikar ta' drogi Daw is-sentenzi tal-mew ta' volja huma sentenzi ta' qorti huma reati aħna ma nix niddubitaw illi n-nies illi jippruvaw qed jippruvaw jeżegwixxu sentenzi bħal dawn huma sempliċement kriminali illi qed jilbsu l-biss ta' mħalfin. Wara t-tieni gwerra dinija, prosekuturi nazisti u mħalfin u kol iffaċċjaw il-qorti. Jien naħseb mħalfin bħal dawn illi tant tħarġu b'sentenzi tal-mew tal-adultarju u trafikat ta' drogi jidentifikaw għalmenu jiġu blek għandhom jiġu blek listjati jekk mux jindbatu u dim il-qorti u stess. Grazzi ħafna. Il-kellimni jmiss. Grazzi ċer id diskussjoni ta' pina tal-mewt jew opportunità jina biex nirrikonoxxu l-oppożizzjoni li jila ħafna d-deja minnu li l-Unjoni Ewropea għandha kontra il-pina kapitali l lejla lil Ibrahim Halawa li huwa teenager jew niftakru fih għax ilu mill-2013 fħabs tal-Eġittu u qed jiffaċċja sentenza tal-mewt. Ir-reazzjoni kien li attenda protest u esprima libertà ta' espressjoni u u l-imprigjonija tiegħu hija kontrovenzjoni tal-artiklu 2 tal-ftehim internazzjonali. Allura waqt li jiena kontent b'dak il impen ta' Sur Schmidt fuq is-sentenza tal-mewt nixtieq ngħid li l-azzjoni għalfejn maħjar mill-klim biss l-Eġittu hija seba pajjiż fil-lista ta' eżekuzzjonijiet. U bissa wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea u l gvern irlandiż biex jaġixxu fuq l-Eġittu u jtemmu dil-kwistjoni ta' Ibrahim Halawi li jgħat ibati f'iħtaħabs. Grazzi ħafna. Eh, Fabio Massimo Castaldo, prego. Grazie mille, Presidente. Onorevole Castaldo, tini ta' Ottubru eh, kienet il-jum dinji kontrol dinja l-pina tal-mewt. Dinja ġurnata li dispeċini ħafna minħabba illi din il-pina tal-mewt ċert waħda da b'saħħita ħafna. Dawk illi fil-fat jużaw il-pina tal-mewt. Hemm nies u pajjiżi li huma msieħba tagħna pal-Ġappun, iżda l-Arabi Sawdita, il-Belorussja. il il belorussja u pajjiżi li huma ġirien tagħna wkoll ħafna drabi jużaw din il-pjena tal-mewt degradanti sabiex jikastigaw dawk li qegħdin fl-oppożizzjoni politika. Anka trattat nukleari mal-Iran li għalina kien appoġġat m'għandux fil-fatt isir permess għall-użu ta' din il-pjena tal-mewt, krudik li ħafna importanti li aħna jkollna E, iktar progress fuq id-drittijiet tal-bniedem minħabba li xi seba mit u sentenza ġrat fl-Iran u għajja ma nsemux laqas e, ċina u pajjiżi oħrajn kemm nistgħu nagħmlu affarijiet li kikun użaw l-ekonomija u l-kummerċ bħala strument sabiex nġiddu favur drittijiet tal-bniedem mhux bil-kontra ħalli naraw li aħna fl-Ewropa nkomplu nġiddu kontra l-pina tal-mewt e, stess. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Castaldo. Msa l-Onorevoli Schmidt. Grazzi ħafna jiena kontenta illi soċjetajiet tagħna elbu dan il-metodu u illi ħafna mill-kriminali fil-fatt qed naraw li qed ikunu kkondannati il-moratorju tal-pjat tal-mewt għandha tkun promossa speċjalment f'dawk il-pajjiżi li aħna magħhom għandna rabtiet kummerċjali u diplomatiċi tajbin fis-sessin rridu nżommu f'moħħna li għandna differenzi kulturali bejnietna f'dan il-mument delikat rridu nsibu metodi ta' kif aħna nistgħu nilħu l-anijiet tagħna minħabba li fis-seklu 21 ma jistgħux nibqgħu nittoleraw li jkollna l-użu tal-pina tal-mewt. Grazzi ħafna sa għanna l-sur Nikola Schmidt fissim il-Konsil Ewropew. Grazzi ħafna, Sur President, jiena xtaqt sempliciment nikkonkludi dan id debattitu wara dak li smajt illum u ngħid illi veru l-pina tal-mewt mandiġ lok fil-seklu 21. Jina nishtiq nir-ingrazzja l-kulħat għal l-impenn sieħ li qegħdin tieħdu sabiex tkomplu tiġġieldu kontra l-pina tal-mewt. Dan l-impenn huwa messaġġ ċaru importanti li aħna rridu nibatu lil dawn il-pajjiżi li għadhom irridu eh, jitlu u jaslu fis-seklu 21 fejn għandna ċertu valur li qed ikunu rispettati fl-istessin aħna nafu illi rridu diskutu il-kwestjoni rridu nimmobilizzaw ukoll is-soċjetà ċivili, l-NGOs, irridu wkoll inħeġġhom sabiex inkomplu niġġieldu kontra din il-prattika b'mod effiċenti. Il-politika nazzjonali wkoll għandha rwol importanti u anke l-ġnus maquda jiena naf li dak li tjamel ġus maqda importanti ħafna, dan huwa proċess twil ħafna minħabba li eluf ta' nies qed ikunu ikkundannati għal mewt maqtula t-tant. Issa dan juri wkoll l-Ewropa qiegħda issom u tirrispetta l-valuri Ewropej u fl-istess ħin lesti illi inqisu dawk in-nies illi ma mux mux mandomx l-istess valuri bħalna, iżda rridu ninsistu maħħom. Fl-istessin rridu nkunu realistiċi, ma nistawx inwaqfu jew nikkastigaw l ħattijħor u ma nidħlux fi kummerċjali ma daw il-pajjiżi li jipprattikaw u jimplementaw il-pina tal-mewt aħna naħsbu li dimx solvi l-problema, imbżon li nibatu sinjali ċari u jena nisab ottimist u pozittiv li huma u jena ħajnaqdu mana fis-seklu 21. Grazzi ħafna zis Ministru, bekk